Mussanta, ragazzi, kważi mistoqsijiet orali fuq il-programm ta' enerġija intelligenti fl europa L-ewwel rapporter is-Sinjura Carvajo. Grazzi, l-ewwel net nixti Ringrazzjak tal-opportunità tal-li għajjim din mistoqsija l-Kommissarju dwar il- tkomplija tal-programm ta' enerġija intelligenti. Naqaf pereżempju fil- toħol ta' xogħol u tkabir fl-Ewropa, hija importanti l-Unjoni Ewropea użaw strateġiji u leġiżlazzjoni f'dan il-qasam li naħseb li huma ambizzjużi. Imma l-linji ta' politika kollha jridu jkunu jridu jeħtieġu strumenti illi għanna nużaw fuq livell reġjonali u lokali. Eh, dan il-programm u l-Aġenzija tagħhom kontribwixxew mod konsiderevoli għall implementazzjoni tal- efficienza tal-enerġija u l-ġizlazzjoni tal-enerġija li tiġġedded mod partikolari dan jiġu għal proġetti innovativi. Mod partikolari attivitajiet bħala patta awtorità lokali u tal-gżira għandhom jittejbu mod partikolari fi żmien ta' kriżi. Dawn il-programmi għandhom importanza kbira um, għal kontribuzzjoni tagħhom lejn it-kabir ekonomiku. Allura nixtieq nistaqsi mistoqsija il-Kummissjoni. X'tippjana tagħmel? il kummissjoni biex taċċertu li jkun hemm post importanti jiri fil-posta 2013-2018. nistgħu ntejbu il-programm f'dan il-mod. It-tielet nett kif ser konna din il-programm tal-enerġija intelligenti tingħata fondi fil-orizzonti tal-2020 u x'tip ta' pjanijiet għandek memuża magħhom. Grazzi Sur Watson. Grazzi President. President, l-Unjoni Ewropea taħdem l-aktar meta tew avanti żgħar ta' flejjes biex taħdem awtoritajiet u aġenziji oħrajn biex skambju tal-aħjar prassi u li tiffinanza proġetti ta' linji ta' politika. Il-programm Enerġija Intelligenti u konservazzjoni ta' enerġija huma dawn eżempi ċari fil-ġita kontra bidla fil-klima ġifiri kummissjoni tifhem it ta' membri ta' din is-sala meta qed nipruvaw eh, ma nkomplux nużaw ehm, din enerġija li ma tistax tiġġedded u fl-istess nippruvaw nwettqu il penitana ta' Kyoto. Aħna rridu nkomplu nsaħħu u nagħmlu mainstreaming ta' dal-programm. Aħna suġġerejna l-bira, suġġerew l-bira illi forsi din il-programm enerġija intelligenti tista' tidħol fil-Horizon 2020 iżda ħajkun hemm programmi dedikat, ħajkun hemm il-vizjoni li kellu dan dan il-program ta' enerġija intelligenti ħajkun hemm dan l-impenn li jingħata bl-istess mod bħalma qal Sinjor Cavallo. Il-faċilità tal-għajnuna ħarġet ammonti kbar ta' flus minn investiment ħafna biex il- kumpani kunu iktar effiċenti, tejbu t'rapos publiku biex id-djari jiġu kol mibdula biex jużaw sorsi ta' enerġija effiċjenti u biex ikun hemm produzzjoni li tidħol fil-grids tal-enerġija. Jekk dan ħan fuq mela ħajkun hemm telf ta' attivitajiet diċentralizzata biex ippromovi l-użu tal-enerġija u tfaddil tal-enerġija. Naħseb li issa l-mistaqsija li ħafna qegħdin jistaqsija di. Il-Kummissjoni tilfet it-triq tagħha meta jiġu għal enerġija li tiġġedded illi fej qiegħda tippjana li pompa l-flus fil il sa ta' distribuzzjoni tal-gas għal kumpanji diġa qegħdin jagħmlu biljuni fi liħ meta aħna e, e, suppost qegħdin nifokaw fuq dik l-ambizzjoni li suppost għandha l-Kummissjoni ta' Ewropa li bazzata fuq enerġija li tiġi fejn nkunu nistgħu nigzbu l-impentana li nistgħu naqsu l-emissjonijiet tagħna 80% sal-2050. Grazzi sur Tumes, zaġ minuti. Sur Lewandowski, jiena minix tħassib jiena rabjat, mux mie personalment, iżda jiena rabjat ma dawk il-persuni f'diġi riċerka u enerġija. Nifalissa għedin idawru il-proġetti, il-għabil il proġetti li kena tal-enerġija intelligenti u basikament qed hula kull sugu. Aħna suppost kellna workshops biex ngħinu l-uffiċjali biex u din id-direttiva tal-bini tal-Unjoni Ewropea aktar taħriġ għal periti u enġiniera biex jikun jistgħu jibnu bini li ma jkun bżonn jeħlu ħafna enerġija. Ħafna lista twila, nista' għaddejja għal dejjem, ma għalfejn ħankunu għadin in għena irridu il-did dawn l-ambizjoniet u l-ħolm li kena. Jekk ma nistax naħorġu proġett tangibli, mela aħna fil-Parlament Ewropew ħajkonna nqogħdu nerġgħu lura nitkellmu dwar il-programm ta' innovazzjoni u kompetizzjoni nerġaw. No, u nerġaw nisfuq li jkun hemm programm ta' riċerka separata fuq innovazzjoni Dan il-programm huma importanti ħafna. Għana nistennew tweġiba minn Sinjura Gerinkem u Srottinger bil-miktub. U malajr. Illum qabel għada. Rini kanċellaw dan il- programm Enerġija Intelligenti l-Ewropa hija velanuża fi żmien meta ċittadini tal-Ewropa suppost qed inkonvinċuhom li l-Ewropa tajba lihom. Dawk il-persuni fl-Ewropa li qed jaqblu ma tfassita politika għandhom jiena taw appoċ u mhux bil-kontra. Grazzi, Sinjeriera, żewġ minuti. Grazzi ħafna, Sinjor President. Il-grupp tiegħi kien qed iħares ħafna l-idea li ntejbu l budget tar-riċerka biex iżviluppaw enerġija li tiġġedded. Ir-risultat ta' din ir-riċerka rridu għamil li tikkontribwixxu fl-effiċjenza tal-enerġija u enerġija li tiġġedded. U aħna biex dan is-seħħ naraw il-miżuri li huma akkompanjati ma' ħafna miżuri importanti li per eżempju jikludu miżuri li jipromovu il-dħul fissu eh, minn teknoloġija eh, li ġejjin minn din riċerka u dawk il- teknoloġija li twassal li tista' tintuża minn kulħadd u aħna rridu nagħmlu promozzjoni kampanji ta' għajmi ta' koxjenza Eh, u aħna kellna esempio il patt tal-Sintki, il-Pact for Mayors. Qabel dan il-programm, programm għall-enerġija intelligenti, kien qed ikopri dawn l-inizjattivi. B'suċċess. Il-programm kien ukoll ta' benefiċċju għall-SMEs. Għalhekk irid ngħid issa illi Ewrop tagħna jappoġġa ħafna illi nkomplu naħdmu dawn l-għannijiet u rridu naraw fondi ċarja dawn l-għannijiet kolla grazzi Roger. Grazzi. Istur Paxos, 6 minuti. Signor President, kollegi, il-programm eh, għal Enerġija Intelligenti Ewropa waslet għal ħafna stati membri li għamlu għatta riċerki u studji għamlu għapassibli li jibidlu li jkunu jistaw għanzi japplikaw il-rizorsi ta' enerġija ma taħjar. Jridu kontra bidla fil kima ma taħjar, ma ħna dwar enerġija intelligenti, mela aħna neħtiġu appoċ differenti għal enerġija ġeja mill-xemx, mir-rieħ, mill-ilma. Irridu għajun ġodda ta' enerġija alternattiva u l-linji ta' politika kollha għandhom jimraw u jimxu f'dik id-direzzjoni. Irridu nipromovu teknoloġiji sostenibbli u enerġija li tiġġedded illum irridu nħarsu lejn proġetti iktar kuraġużi. Aħna dal-hydro energy ma nistawx arbuħ. U anke ġenerazzjoni ġdida ta' enerġija nukleari. Dawn huma deċiżjonijiet li fuqhom il-destin tal-art tagħna huma msejsa fuqhom għal 200 sena li jmiss. Iridu nimiraw għal dawn is-sistemi grazzi. Issa nisimgħu lill-Kummissarju Lewandowski. Thank you, Mrs. President. Grazie, signora President. Iva, il-kommenti u l-mistoqsijiet kollha kienu espressjoni ta' tħassib kbir għal ġejjini tal dan il-programm illi tant ikkontribwixxa għal efficienza enerġetika u għal enerġi rinnovabbli f'dan l-Ewropa. U jien nista' niżgurakom illi l-impenn għadu hemm u għandu jkompli jissaħħaħ anki f'termini finanzjarji għal ġejjieni. Palma intqal fis-sala dwar l-użu u l-kontribuzzjonijiet u kif ukoll il-valur miżjud ta' dan it-tieni fażi tal-programm m'hemmx għal fejn jiena intenni dak li ntqal dan mhuwiex sensazzjoni soġġettiva jiġi ikkonfermat minn evalwazzjoni esterna tal-ħidma tal-programm illi dan l-aħħar u ina nistanajta unek u d-dimkom gburi najtan illi huwa rilevanti u utli għalix jirrispondi għal problemi u xkiel tal-enerġija sostenibli. Il-programm kien qed jappoġġa madwar 500 proġett, 50% minnhom li morru għal imprizi sarmedi. U din kien tasib muri mistur Paksas. U għan nisħu fuq l-utilità ta' dan il-programm Ewropew. Zewċ stajjer ta' suċċess iżda l-punti prinċipali mhumiex dwar il- li moddi u l prezent iżda l ġajjini It-tweġiba tiegħi il illi it-tweġiba tiegħi li għandu konna miri differenti. Sorsi differenti l-ewwel qabel kollox fl-istess waqt għanna inwiġbu u koll għal mistoqsija ta' sigurtà tal-enerġija u s-solidarjetà. Bekk rajna kustjoni ta' san tangibli fl-2009 bil-tuħ tal-forniment ta' gas li kien jaddim l-Ukrajina fatwalment fil-kċejjen tal-Ewropej. Bekk irridu naqsmu dan il-flus biex nsaħħu l-efficienza enerġetika, l-enerġiji rinnovabbli, iva, iżda anki in-networks ta' trasport li jikontribwixxu għas-sigurtà enerġetika kif ukoll il-solidarjetà kontinent li għadu stant dipendenti għal fornitura minn pajjiżi terzi. Palma. Tafu? Dan mhux stati konċernani, iżda studjajtu jiena u ġej hawnhekk fis-sala. u irdu naraw anki il-relazzjoni mas-suq u l-aġġornamenti fir-riċerka. Dwar l-enerġija bekk għana din il-komponent dedikata l-enerġija fiħdan il-kwadru qafas ġdid għal il-liex intlabna minn bosta sorsi li kunem mainstreaming ta' l-azzjonijiet tal-Kommissjoni Horizon 2020 Horizon 2020 u nista' ngħid illi ammont żgħir iva ta' flus hawnhekk naqbel ma'kom 743 miljun euro. U tant kellu impatt, impatt ċar, b'allokazzjoni da' stanzajra nista' niżgurakom l-efficienza enerġetika u l-attivżajiet ta' enerġija rinnovabbli għandhom ikomplu jissaħħu b'implementazzjoni budgetarja illi issa sejra sintem fl-2012 u naf bil-qutim illi għanna naraw tisħiħ u dan u għawihet bil-ftit kapitli għal bejn 2014 u 2020 li għandhom jikbru l-oħrajn ġew frizzati iżda qegħdin naħdmu biex inkomplu niddefendu dan il-font. Bekk għanna dan il-program Horizon 2020 u dettalji għadna ma nafuhomx kollha fid-dettall u forsi għandna nidħlu fid-diskussjoni tagħha għabbażi tad-dettalji ta' implementazzjoni. Dan huwa wkoll il-lok għal kompetitività u l-innovazzjoni. Hawnhekk l-evalwazzjoni esterna tindika illi ir wol tal-Aġenzija l attivitajiet kollha tagħha għandu jissaħħaħ għandna evaluazzjoni esterna din mhix bis sensazzjoni tagħna għal programm għall enerġija tnejn kif ukoll l-element ta' kompetitività u s-suq. Għanna naraw element aħjar għal 2014-2020 dan u dak l-istajt najtien. Dan mhuwiex biss xi moto iżda indikazzjoni illi f'termini finanzjari naqblu mal-ħsieb il-Parlament illi hemm valur miżjud f'dan il-programm. Grazzi. Grazie, iniziamo ora il dibattito con gli oratori a nome. Grazie, issa l-kalima fissem il-gruppi politiċi PPM. E. Onorevoli Del Castillo, żewġ minuti. Presidenta, eh, komissario, creo que su explicación. President, komissarju, nemmen l-spiegazzjoni tiegħek kienet waħda li tagħmel sens iva ħafna. Spiegazzjonijiet koerenti illi jistaw iva ikunu koerenti dak li qegħdin nagħmlu hawnhekk fil-Parlament u illi niġdu l-attenzjoni sabiex strument illi kien storja ta' suċċess ma jisparixix ma jebx fix-xejn. Sempliċement li xem soluzzjoniet fit-teorija illi l-iktar l-iktar jistaw ikunu iktar efficienti iżda xorta waħda mhux sejrin jagħmlu ħlief ja irdu l-iżvilupp ta' strument illi sejjer jikkontribwixxi b'tali mod illi jkun hemm bosta programmi bitnaqis importanti fuq livell enerġetiku, mustaqs semmi kollox, iżda hemm bosta u bosta u bosta programmi intelligenti bbażati fuq pilastru fondamentali f'dan il-moment ta' kriżi, speċjalment f'reġuni partikolari, bazi ta' innovazzjoni. Il-kumpaniji li ma jinvestux fil-saħħa li mexxejja tal-iżvilupp ma jistawx isalvaw soċjetà globali da stant kompetizzjoni. Ninsabu qudiem strument utli illi kien utli għall-iżvilupp tal-innovazzjoni fis-settur tal-enerġija għal dan il-għan sur kommissarju il-kontribut modest tagħna u il ninsistu sabiex strument bħal dan li għanna qoddimna ma jintilifx. Għal stant nistaw iva u għanna nazbu bil kautela kbira xieġri jekk jisparixxi dan l-istrument tal-enerġija fl-Ewropa. Grazzi għal Soċjalisti u Demokratiċi l-Onorevoli Van Bremt għal minuta. Grazzi, President, Sur Kommissarju, nittama tama dan il-messaġġ ta' diħli l-kollegi tiegħek illa lix aħna maħna kuntenti xejn bit illi tajtna. Jekk inti trid l-indipendenza enerġetika jirna xienna narawa tassew irridu nazlu breqqa kbira sabiex naslu għall-efficienza u il- tiġdi tal-enerġija dawn huma żewġ fatturi importanti hawnhekk għandna bżonn investimenti kbar u hija korresponsabbli wkoll il-Kummissjoni u kellna bżonn programmi bħal dak tal-enerġija intelligenti. Il-Kummissjoni kompletajt. Hemm bżonn ta' budgets biex ikonna dak li trid il-Kummissjoni għall enerġija u l-Effiċjazzjoni Enerġetika dan u dak li xtaqna nisimgħu minn għandek. Programmi, programmi bi flus, flus lesti għal dawn it-tip ta' xogħol. Grazzi, grazzi. Ma jidirx li hawn l-Onorevoli Kurski il-kelem li jmiss u għal stant jiena ngħaddi għal kellem ta' waraj l-Onorevoli Soza għal membri indipendenti. Luz, mas luz, se dice ke pedija Goethe en su su. Dawl u iktar dawl kien dak li ġim tlub mill-poeta. Dan li kien gvernatur tajjeb illum probablement jitlof iktar ifrankar U għaliex fi żmien bħal dan eh, f'nuqqas ta' kwistjonijiet u problemi enerġetiċi rridu noqogħdu attenti għal dan il-konsum superflu tal-enerġija għal daqstant irridu ninkoraġixxu bidla drastika fl-abitudnijiet taċ-ċittadini tal-Ewropa. Aħna qed nitolbu austerità minħabba l-kriżi u wkoll irridu nistimulaw it-tkabbir Iżda, hemm ftit setturi li huma aħjar minn dan biex inkunu nistgħu e, e, jinexna natwaw dan kollu li rridu. Irridu namlu investimenti meħtieġa fostom il-ħolqin ta' network integrat ta' infrastruttura li jiena dwara ippreżentajt rapport fil-Kamra il-Kummissjoni trid tagħmel iktar sforzi minn dak li għamlet sissa u trid tissaħħa Eh, eh, l-Ewropa il-politika enerġetika Ewropea b'saħħitha u li tifranka tippermetti li l-Ewropa timxi wiċċa minn qudiem f'din is-sitwazzjoni. Dak li dak li għamlet il-Kummissjoni nistgħu naċċettaw f'dan il-qasam. Grazzi, issa ngħaddu il-kelma li l-kelliema l-oħrajn nibdew bil-Onorevoli Messarox. Grazzi ħafna, President. L-Unjoni Ewropea għandha tagħti iktar importanza l-innovazzjoni u għandha tersaq lejn eh, dispożizzjoni tal-enerġija il-situazzjoni ġewwa Fukushima u il-nuqqas eh, ta' eh, fossil fuels jgħidulna li rridu nsibu soluzzjoni malajr kemm jista' jkun. Euro, il-pjan intelligenti tal-enerġija tal-Europa jurina triq l-qoddim lejn lan tagħna biex insibu enerġija ċara u sostenibbli għal ġenerazzjonijiet futuri u wkoll biex intejbu l-effiċenza tal-enerġija u wkoll il-proporzjoni ta' enerġiji rinnovabbli u wkoll it-naqis eh, fil-emissjonijiet nistaw nejnu l-SMEs permezz dan il-program nejnu għom biex joħol iktar innovazzjoni, joħol iktar xalijiet u jafsu għal iktar edukazzjoni u riċerka. Minkejja dan kollu dan il-program għadu ma sabx postu fil-qafas finanzjarju li jmiss u għal daqstant inħeġġeġ il-Kummissjoni biex tagħmel dak kollu li tista' biex eh, tigarantixxi il kontinuazzjoni ta' dan il-programm. Minkejja dak li seħġa Fukushima L-enerġija nukleari hija waħda mis-sorsi tal-enerġija importanti għaliex hija nadifa, tista' tkun sostenibbli u wkoll eh, m'għandix CO2. Eh, dan il-proġett fil-futur jista' jinkludi wkoll il-fusion energy. Għal stant tridu ninkludu dan il-punt. Grazzi. Grazzi il-sur enċu għal żewġ minuti. Grazzi President, jiena nemmen li suċċess li kiseb il-programm li qed niddiskutu sissa juri li juri evidenza ċara li għanna bżon nżommu dan il-programm jena nappoġġa li dan il-programm ikompli iżda rridu ntejbuh billi noffru iktar viżibilità fil-programm AFAS għal l-2020. ħaġa importanti li għanna najdu hija li rridu nipromovu mod aħjar il-programm intelligenti tal-enerġija fl-istati membri l-ġodda it-tip għal aċċess għal-programm irid ikun wieħed mill-prijoritajiet għaliex hemm ħafna stati membri li mhix parti minn dan il-proġett u għandna nistimulawhom biex jagħmlu dan. Ukoll informazzjoni aħjar dwar proġetti eżistenti u mezzi ta' kif niksbu il-fondi jistgħu jtejbu l-koeġjoni fuq livell Ewropew u jistgħu wkoll jevitaw id-nuqqasijiet li jeżistu fil-lat tal-żvilupp eh, sostenibbli. Grazie Nadia Sursa Kovacs al minuta. Grazie President. Il-programm tal-enerġija intelligenti hija inizjattiva ferm sabiħa aħna ma jistax ikonna iktar dubji li l-għanijiet kollha tagħha ser jintlaħqu li l-Ewropa ser issir iktar kompetittiva minn kwalunkwe reġun ieħor fid-dinja u kollox ser ikun magħmul ehm, mamul mod sostenibbli. Iċ-Ċiniżi diġà qegħdin iħarsu lejna u, jien ehm, jiċċelebraw ġan dan l-iżvilupp tant um, tant tajjeb li aħna jirsir nexxi nagħmlu, iżda naħseb jiena minn flok ser jkunu jistgħu jkunu qegħdin jitqu bina. Naħseb li forsi ikun aħjar jekk ngħidu hekk dan tal-aħħar. Jekk il-ġeneraturi tal-, il ġeneraturi tal l-elettriku jirġaw umu fuq saqajom, emmek nkunu nistaw nerġaw nitkelmu dwar l effiċjenza tal-enerġija, iżda m'għandniex nix natu flus għal dan il-għan. U ma biz daw kien is-senjuri li jistaw jħalsu għal dan il-prodott tal-enerġija, 98% tan nies ma jistawx jħalsu għalija għalija l-impjant tal-enerġija l-ġdida xi ħaġa li ċina biss tista' tista' tixtri. Aħna naqas se jkollna flus biex ikollna xema, aħseb wara. Grazzi, il-kelim li miss għal minuta u nofs. Grazzi. Wieħed mill-għanijiet tal-istrateġija tal-2020 huwa it-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet tal-effett serra u il-promozzjoni ta' teknoloġiji favur l-ambjent. Dan il-għan huwa diffiċli niksbot ta' il-kriżi preżenti għal dastant irridu napprezza l-istrument ta' l-Ewropa effiċenti għall-enerġija. Dan kollu wera li l-ideat adottati ta' dan il-programm ikkontribwixxew biex intejbu l-effiċenza tal-enerġija għal promozzjoni tal-riżorsi tal-enerġija rinnovabbli wkoll skambju bejn ir-rwol tax xjenza u n negozji Ma rniex naħlu din l-esperjenza, il-programm għandu żiedi eh, tal-programm għandu jiġi miftuħ għal teknoloġiji ġodda u riżorsi ġodda li ser jippermettu xi stati membri b'mod partikolari dawk li fjom jieħtieġu ħafna tibdiliet biex ikbek ikun jistgħu jnaqsu eh, l-emissjonijiet ta' CO2. Din ir-riżorsa tal-enerġija ġdida li ser tatina indipendenza ġdida hija ferm importanti s-suċċess tal-programm u li kull an jintlaħaq u jista' jiġi assessjat grazzi għall esperti u teams professjonali li ser jaħdmu flimkien mal ehm, l-Aġenziji Eżekuttivi għandna naħsbu jekk din l esperienza għandix u tistax tiġi trasferita fi strumenti oħrajn biex inkunu nistgħu ntejbu l-effiċenza tal-azzjonijiet tagħna u inqisuhom bħala żvilupp sostenibbli. Grazzi, issa ngħaddi il-kelma għal għall-Onorevoli Herzog għal minuta. Grazzi President Komissarju, għana l-istraġija tal-2020 għana program li jismu Enerġija Intelligenti għall europa għana istituzzjoni jisima eh, Aġenzija Eżekuttiva għal Kompetitività u Innovazzjoni u inti għettajdinna li l-aħjar mod għalina huwa li neħu daw l-affarijiet kollha Dan huwa l-iktar mod li umilna l-flus biex nilħu l-għanijiet tagħna. Dak li għandna nagħmlu huwa li ntejbu l-effiċenza, irridu napprovaw eh, li jkun hemm effiċenza fl-Ewropa kollha u nivolvu iktar l-MSMEs. Dan huwa l-unika mod ta' kif nistgħu nimxu l qoddim u dan huwa dak li l-Parlament irid jafas għalih. Jafa jitkellem fuq l-MFF u kwistjonijiet oħra fi xhur li ġejjin. Grazzi. Grazzi. Issa naddu l-kelma l sur Pirillo għal minuta. Grazzi, President. Kummissarju, kollegi, il-programm tal-enerġija intelligenti fl-istrumenti tal-Unjoni Ewropea u ta' suċċess kbir. Iktar minn 500 proġett ġi finanzjat, iktar minn 3000 partner ġew involuti. Fostom SMEs uh, u nishtin nitkellem ukoll dwar il- valur miżjut li dan l-istess programm ta' għall-enerġija rinnovabbli għall l-effiċenza tal-enerġija. Jien bħal kollegi tiegħi jiena qed ninkwita dwar il-futur tal-programm li kellu rwol ewlieni fil-rigward ta' iktar arfin dwar din is-sitwazzjoni u l-iskambju tal-aħjar prassi wkoll l-applikazzjoni tal-politika enerġetika tal-Unjoni Ewropea. Għaldaqstant jiena nitlob lill kummissjoni Ewropea x'ser tagħmel, se naf moħħa tagħmel biex ikompli dan il-programm, għaliex jekk ninterrompu dan il-programm dan ser wassal eh, fit-telf ta' ħafna stennijiet. Nitlob ukoll x'inhi l-lista eh, tal-pjan pluriennali li ser iqis il-finanzjament meħtieġ għal dan il-programm. Grazzi. Grazzi. Issa ser nabdi il-kelma lil kellima eh, taħt il-kedġ u ser nibda mill-Mr. Kelly. Naħseb li qed naraw kemm hu diffiċli niksbu unanimità fuq xi ħaġa fuq livell Ewropew mod partikolari fil-qasam tal-effiċenza tal-enerġija u fil-karta tal-enerġija dawn l-affarijiet huma diffiċli jitru f'moħħ il-pubbliku. Iżda jiena naħseb li s-suċċess ta' dan il-programm tal-enerġija intelligenti ġewwa l-Ewropa qed jibda isseħ u mill-esperjenza tiegħi f'dawn l-aħħar xhur jien kont sorpriż blat ta' negozji, villaġġi li ġew għandi bi proġetti li huma diżenjati li se jassiguraw li jistgħu jifrakaw l-enerġija u jkunu iktar effiċenti importanti, għal daqstant għal din ir-raġuni importanti ħafna l din l-iskema tkompri, jew fil-forma preżenti tagħha jew inkella integrata fl-MFF. U jiena fiduċjus li il-Kummissarju, il-Kummissarju Attinger li smajt il-bira waqt il laqt il-Kumitat u il-Kummissarju Quinn ser jaħdmu fl-imkien u ser jiffurmaw pakket fejn dan kollu jista' iseħ biex nilħu l-antana ta' Frankarta 80% sa l-2050. Grazzi, il-kellim li miss. Signora McGuinness. Grazzi, naħseb li il-Komissarju ħal messaċ li dan il-programm jaġabna eh, jirba kif jaħdem għal daqstan rridu l-anijiet tijaw li jinżammu u jitlu fi programm futur. Itħassib li għanna ħna u għalli muxet nilħu l-anijiet tal-efficienza tal-enerġija u dan juhu żmien biex il-pubbliku in ġenerali jidħol f'din il-kwistjoni u jibdel l-attitudnijiet tiegħu. Fir-rigward tal-2020 naħseb li l-tħassib tagħna għandu jkun li dan il-kunċett tal enerġija intelligenti jista' jintilef fih dan programm ikbar u għal daqstant għandek tassigurana li dan mhux ser ikun il-każ, mhux ser jiġri dan ser niqafaw. Jekk l-affarijiet ma għalfej għalfejn għandna nippruvaw noqogħdu għam, U dan huwa naħseb il-messaġġ li tittaddi lill-kollegi tija, grazzi. Grazie, la parola all'onorevole Matula. Grazie, Sur Matula. Grazie, intelligenti fl-Europa Importeri li tikonna użu intelligenti ta' risorsi fil-qasam tal-enerġija li t titrasfor, serviċenti ta' enerġija tal-bini u tal-konsum industrijali fil-qasam tal-nazzjonijiet jirrepreżentaw l-partijiet bażiċi li għana neħtieġu sabiex in-sawru il-ġejjini tagħna tal- Ewropa ta' fuq l-Ewropa nkunu nistgħu niksbu l-anijiet ambizjużi tagħna, imma dan jista' jsir biss permezz ta' inizjattivi li bdew minn livell lokali u reġjonali huma u importanti xorta waħda li jkollna affas li huwa msejjes fuq informazzjoni oħjar u involviment tal-awtoritajiet f'dan il-livelli. Li konna vetturi fuq fi il-nadifa. E, konna programmi mobilità urbana e, li promuovu sostenibilità u effiċenza fil-ambjent urban. Il-strumenti finanzjarji tal-Kommissjoni Ewropea kif ukoll il-Bank ta' Investiment jista' jkontribwixxi l-investiment ta' programmi li promuovu sanabilità. Grazzi. Grazie, la parola all'onorevole Merchi. Grazie, eh, signora Merchise. President Commissario. N'a ħafna importanza tentativi tal-Komissjoni biex ikollhom semplifikazzjoni u għanijiet ċari u iktar mainstreaming, issa ma nistgħux noqogħdu nerġgħu nibdew il-bidu, nifintaw kollox mill-ġdid jekk qed taħdem it-taħdem. U m'għandniex għalfej dejjem inħarsu għal verżjoni ġdida, għandna nżommu x'imdaqqiet l-offerta kif huma. Il-programm ta' enerġija intelligenti għall-Ewropa qed taħdem qed eh, kienet qed tilħaq iċ-ċittadini, tilħaq l-SMEs, affarijiet li jdumu s-soltu biex jilqu il-ċittadini tagħna. Speċjalment fuq dan is-suġġett tal-enerġija kif għedna dan il-proġett huwa wieħed kif Rottinger il-proġett huwa wieħed illi kien pjanat mod tajjeb. U għaj aktar ħajetin aktar informazzjoni aktar il-qudiem dwarha. Għana xinguna fuq daw l-affarijiet iktar minn qabel. Tista' tgħidulna xinu għapjanijiet ta'kom dwar dan iktar il-qoddim? Għat estendu il program Għanaraw fil-MFF li jmiss? Tant ehm, tajna attenzjoni fuq riċerka fuq il-Horizon 2020, ma tant tant huwa prattiku bħala programm u aħna għandna bżonn nagħtu ktar attenzjoni dan it-programmi. Grazzi. Ma jidirx li tikkassina tikkaw edha unek, allura nandu għas għallon veri balċitis. Sur Kummissarju, Signor President, l-Europa Intelligenti, dan il-programm l-Europa Intelligenti, mindu ġi prezentat fl-2003, għajem ħaw interess gbir. Sissa il-fuq minn 200 proġett ġew implementati li wassal għal soċjetà msejsa fuq l-arfin iktar enerġija ġeddet ġeddet u enerġiji sostenibbli. Jiena naqsam jitħassib tal-kollegi tiegħi fuq il-ġejjni ġejni tal programmi Dawn għandhom jiġu koperti mill-MFF li miss biex riċerka fl-istituzzjonijiet enerġija u jistgħu jieħdu sem u jiksbu valur miżjut Ewropew. Sur Alvish. Grazie, President. Dan huwa mod kif l-Ewropa ssir enerġija ta' ekonomija bbażata fuq l-arfin u aħna rridu nfaċċaw din is-sfida nżidu l-investimenti tagħna. Per eżempju fil-Azores, il-gżejjer tal-Azores, aħna għandna ukoll potenzjal kbir biex nsfruttaw l-enerġija ġeotermika minħabba natura volkanika tal-gżejjer ma' nabżu investimenti u riċerka aħna Jgħat niproduċi ħafna l-elettriċità mill-rizorsi ġeotermali ta' tas-sena għadin u koll niproduċi enerġija ġin minn mewċ. Hemm gżira fil-fatt li hija bbażata biss fuq l-enerġija sostenibbli eh, u aħna nanużaw dan ir-raġun bħala modell. Grazzi Sur Paxka. Grazie President. Kummissarju. Biex ikollna ekonomija sostenibbli, l-Unjoni teħtieġ iktar enerġija. Aħna nibdependu minn importazzjonijiet sissa mill-Azja mill-Afrika. M'għandniex eh, sorsi tal-enerġija tal-żejt u tal-gas, allura għandna bżonn enerġija alternattivi għalhekk il- programm intelligenti ġi imwaqqaf. Dan il-programm kien intiż biex niprovdu soluzzjoni moderna biex nidefinixxu sorsi ta' enerġija alternattivi. Aħna nix aħna peress li issa dawn is-sattivi waslu suppost ta' tmim iskatna sa tagħhom issa ser nagħmlu bihom minn qudiem. Nien nistenna minnek su Kummissarju l-Kummissjoni Ewropew Ewropea kun tista eh, tuġib lilna dawn il-mistoqsijiet. Grazzi. Grazzi għall-onorevoli Sikerski. program taħt konsiderazzjoni obbligana li inniżaw l-enerġija mod effiċenti mhux qegħdin niżaw risorsi għad dispożizzjoni tagħna kif suppost u għalhekk importanti li programmi eżistenti iħadnu il-numru eh, tikber kull ma jmur tal-beneficjarji. Nasab l-edukazzjoni fil-qasam tal-efficienza tal-enerġija u tfaddil ehm, fl-enerġija u frankar tal-enerġija irrida xaġa li aħna irridu nipromovu sabiex ikonna żvilupp sostenibli. Tibdiliet għandhom ukoll eh, ikkunu favur l-ambjent. Nidentifikaw fuq il-frankar tal-enerġija. Aħna irridu naħsbu fil-ġejjini u allura irridu li konna soluzzjonijiet moderni għal dan it-tip ta' enerġija u nipproduċi wkoll enerġija li tiġġedded. Grazzi l-aħħar kellim is-sur l-onorevoli Sikaw. Signora Sikaw. Grazzi ħna nixtiequ nisuktaw dan il-programm ta' enerġija intelligenti fl-Ewropa li dan qed jaħloq eh, soluzzjoni tal-enerġija intelligenti għal 2007-2013 il-programm irċieva 300 u 30 miljun euro u għandu kofinanzjament minn proġetti eh, li jintqisu pala liġibli fis-sena. Eh, kien xi ħares mit proġett li ehm, kienu Eh, tikopru nejo 3 snin u 2-3 eh, pajjiżi benefikaw, kien hemm fuq minn 3000 eh, beneficjarju minn dawn. Iktar minn 250 proġett li ksibna f'setturi ta' trasport, l-industrija, l-bini tal-efficienza f'enerġija enerġija u bqija. Jiena nħossi li din l-inizjattiva hija waħda tajba ħafna liġi EU for Energy din dan il-programma tajb ħafna liġi finanzjat minn Intelligent Energy for Europe u għahna fosfin proġetti proġetti kien hemm 328 skola li ħaddu sem anki f'Norveġa e, parteċipaw u appoġġaw għalek għahna nabżon li dawn l inizjativi kompru fil-ġejni. Grazzi. Grazie, la parola. Grazzi issa s-sur Lewandowski, Kummissar Lewandowski fidejk. Mrs. President, honorable members. President, membri onorevoli. Eżiz deputati, mela l-utilità ta' program illi ħadem beneficju tal-kost minajr ħafna finanzjament effett u impatt enormi fuq l-efficienza enerġetika u it-tiġdid enerġetiku fiħdan l-Unjoni Ewropea u l-involviment ta' imprizi zaru medji. Qegħdin nitkellmu dwar 1500 imsieħeb jista' jaqa' ta' din il-kategorija me 3000 imsieħeb tagħna u il-Parlament wassal l-opinjoni tiegħu mhux biss mod ta' klijem. Iżda żiet il-budget baxar miljun u għas-sena d-dieħla b-7.5 miljun. Għal-istant dan intom u koll u rejtuħ bil-fatti. Implementazzjoni budgetarja, l-impenn issa ma jistax josfor. Illa l-istant din dan il-programm għandu importanza għal strateġija 2020 u l-efficienza enerġetika hi waħda mis-seba' strateġiji ta' dak il-programm. Iżder dun wieġbu wkoll għal bżonnijiet ta' mainstreaming. Il-mainstreaming tant kien ħareġ biċ-ċar fl-evalwazzjonijiet kollha tal-bosta programmi tal-Unjoni Ewropea. U dan huwa ta' bżonn għal ġejjieni. Il-possibilità ta' nfiq Irridu naraw kif nof u flus aħjar u dan isir ukoll Għalix il-programm tant huwa qed jaħdem tajjeb. Brabta bejn l-iżviluppi tas-suq u r-riċerka teknoloġija. Minn 50 għal 80 biljun zida ta' 30 biljun għal dastan tal-Horizon 2020 għal dak li ġi klassifikat bħala enerġija sigura u nadifa ma nistawx ninsew il-kustjoni ta' sigurtà f'kontinent dastan dipendenti u anki għasnin li ġejjin anki bil-programma l-2020 il-kustjoni ta' sigurtà i aħħarija u dan il komponent enerġetiku huwa klassifikat bħala nadif u effiċjenti, post għal enerġija intelligenti u għaw element apposta ta' dan l-element enerġetiku u għal stanzi jkun tassew impenn ċar u dan mux nukupos fej jistaw jinstabu flus għall-enerġiji not for rinnovabbli u l efficienza enerġetika. U anki f'raġuni interim din itkellmu fejn hemm l-efficienza tal ġka i waħda mill-ola miri qed nitkellmu dwar prodott domestiku grossi u għabax ħafna meta mqabbal mal-medja tal-Unjoni Ewropea. Dak illi għanna element ġdid. Forsi rnexxinna naqbżu il-biljoni ċifra ma nafuħiex, iżda il-budget jikber għan rridu nigarantissu dan għal għafas budgetarju bejn 2014-2020 il-rwol tal-Parlament Ewropew u ċar kif ifassal il-regoli ta' situazzjoni anki għal għafas multianuali. Grazzi. Grazie Commissario, la discussione. Grazie Commissario, nal diskussjoni issa l-agenda għanna frapport ġfab għal-politika ta' kompetizzjoni ta' l-Unjoni Ewropea u nissimaw minnu fih mill-onorevoli ġfab erba minuti. Pa' prezidentina, Herr Vizepräsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, zunächst... Signora